fattur ekonomiku li jkun kapaċi iwieġeb f'kasta non nonkonformità jew difetti fil-prodott. Ma nistax nimmaġinaw li wara prodott perikolus falsifikat jew mhux konformi mal-liġi ma jkunx hemm xi ħadd li jinżamm responsabbli. Daħanna wkoll dispożizzjonijiet aktar speċifiċi biex inħarsu l-konsumatur li jixtru online għaliex iridu jkunu garantiti bl-istess livell ta' sikurtà il-prodotti tagħhom anki fir-rigward ta' il dawk il-prodotti li jinbijaw fil-ħwienet Inħossu koll li hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni fuq livell politiku operattiv per l-awtoritajiet fl-istati membri sabiex jinħolqu strateġiji komuni biex niggarantixxu sistema ta' kontrolli li tkun informi u koerenti. Mod partikolari rridu nelliminaw l-ek imsejjaħ il-port shopping jiġifieri l-eżistenza ta' punti ta' dħul privileġġati mill-operaturi diżonesti minħabba inqas riġidità jew disciplina jew assenza totali tal-kontrolli fil-dwana. Għallek aħna ħlaqna objettivi standard armonizzati għal kontrolli fuq il-frontiere, metodoloġija komuni għal kalkolu tar riskju, aktar koordinament u assistenza reċiproka bejn l-autoritajiet nazzjonali fuq livell tal-netwerk Ewropew. Barra minnek aħna ridna li kunnem sistema ta' vigilanza fejn ma jkunx hemm lok la għal konflitti ta' interess bejn il-kontrolluri u dak li kunu qed kontrollati waqas privileġġi għall operaturi zlejali għalhekk tlabna lill-Kummissjoni biex toħloq netwerk ta' operaturi pubbliċi fl-Unjoni Ewropea li jistgħu jsaħħu l-kapaċità ta' kontrolli fl-istati membri individwali għabbażi ta' kompetenzi speċifiċi u prioritajiet komuni. Fl-aħħar net aħna zidna il-setat li għandhom l-awtoritajiet nazzjonali sabiex jeżerċitaw investigazzjonijiet u kontrolli effiċjenti anki online b'referenza għal prodotti l-aktar teknoloġikament sofistikati. Dawn huma r-riżultati prinċipali li ksibna nittama li għada se nivvotaw biħġarna favur din il-proposta. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa Ngħaddu għall-Kummissjoni Bjankowska f'sam il-Komissjoni. Jien qed nħoggos nara il-riżultati ta' suċċess fuq is-sorveljanza tas-suq u l-konformità tagħha. Jiena nixtieq ringrazzja lill parlament għall appoġġ tagħhom għal din inizjattiva għaliex din hija parti importanti mill-istrateġija tas-suq uniku. Regolament jien tindirizza kwistjoni importanti ħafna eh, f'dan is-suq minħabba li hemm ħafna prodotti li mhumiex konformi eh, fuq is-suq Ewropew. Importanti wkoll inħarsu lejn il-protezzjoni aħjar tal-konsumaturi u naslu għas-suq uniku aktar ġost tal-prodotti fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nirringrazzja minn qalbi l-rapporter Nicola Danti u l-shadow rapporters eh, Sinjura Karas, eh, Sur Dalton u nixtieq naf li kien hemm ħafna sforzi ma kienx faċli li tlestu dan il-dokument qabel l-elezzjonijiet. Aħna kif kollha tafu eh, kien hemm xi affarijiet li xtaqna li naraw affarijiet differenti. Fuq l-ewwel punt ħankunu qegħdin nippreparaw id-dikirazzjoni fuq il-bażi legali tad-dikirazzjoni ma fit-tieni Eh, ħankunu aktar pożittivi fejn ħanaħdmu għal aktar uniformità tal-kontrolli fil-frontieri esterni għaliex dawn huma elementi importanti ħafna ta' dan ir-regolament. Ħajkollna l-opportunità unika li nwaqfu l prodotti mhux sikuri u mhux konformi qabel ma jitpoġġew fuq is-suq tagħna. Eh, ħajkollna anki sim tal-intelligenza eh, bejn id-dwana l-awtoritajiet tad dwana u l-uffiċjali. U f'numru ta' punti tal-proposta eh, aħna tajjibna xi affarijiet b'mod partikolari fuq il-peer review. Dan ħajwassal għal differenza fundamentali fil- dawk li jispezzjonaw fuq livell nazzjonali. Importanti li jkollna investigazzjoni anke tal-prodotti li jinbijaw online biex bekk dawn l-inspektors ikunu jistgħu ħarsu li jaħdmu b'mod dirett u nħarsu lejn il-katini ta' provvista wkoll. Anke fis-swieq online Imbagħad għal ħafna kategoriji ta' prodotti ħajkun hemm rappreżentant tan-negozju fl-Unjoni Ewropea. Bekk ikun iktar faċli għall awtoritajiet sabiex ikollhom l-informazzjoni biex jiverifikaw il-konformità u iwaqfu l-każijiet ta' bla konformità. Hekk ikun hemm iktar eh, eh, kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-negozji ehm, u dan jgħinu għas-swieq għaliex nafu li ċertu negozji jaħdmu tajjeb imma ma jkunux jafu sewwa r regoli u allura din il-kooperazzjoni eh, tgħin lil dawn in-negozji sabiex ikollhom l-informazzjoni fuq ir regoli tal-prodotti. U fl-aħħar mhux l-inqas irrid ikun hemm kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kollha fl-Unjoni Ewropea. Kif nafu bħalissa hemm iktar minn 500 awtorità ta' sorveljanza madwar l-Unjoni Ewropea kollha Jiġifieri l prodotti qegħdin eh, ċaqalqu b'mod ħieles bejn il-frontieri tagħna. Eh, u lura r-regolament qed jgħid li l-istati membri sabiex xejn u l xulxin f'dawn il-każijiet u anki dawn l-inspectors nazzjonali jridu jaħdmu mal-awtoritajiet doganali. Bekk ikun hemm kooperazzjoni eh, fin-netwerk ta' konformità Ewropew. Element wieħed biss huwa nieqes il-flus, speċjalment tal-kooperazzjoni E kif tkellimna fuq il-networks għal prodotti. Il-flus irid tiġi mill-programm tan-network uniku qed nieħu gost illi intom ukoll qegħdin taħdmu sabiex niżguraw li dan nisseħ u flimkien anke l-Parlament. Nixtieq nirnalaq billi ngħid li ningrazzakom tal-kompromess tajjeb li l-ħaqna billi nirriflettu l-perspettivi u tħassib differenti tal- partijiet kollha u nittama wkoll illi tkunu qegħdin tivvotaw favur għada. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju. Issa fissem il-Komitat il tal-Ambjent, il-Segretà tal likel u s-Saħħa Pubblika, is-Sur Mikolasic. Grazzi ħafna il-protezzjoni il tal-konsumatur u l-protezzjoni tas-suq intern fil-kummerċ tal-prodotti hija xaġa importanti ħafna s-suċċess tal-Unjoni Ewropea. Jiena nista' nappoġġja eh, dan ir-regolament abbozzat li qed jipprova iżżomm u jinforza r-regoli armonizzati eh, fuq il-prodotti pal ġugarelli, il-affarijiet kosmetika, il-batteriji, il affarijiet tal kostruzzjoni, il-tires, il-pestiċidi, il-iskart elettroniku u ħafna affarijiet oħra jina naħseb li mhijiex aċċettabbli li l-liġijiet infurzati illum jistgħu eh, jinqabżu u naraw 2% ta' ġugarelli, 58 tal-elettronika u eh, madwar 60% tal-affarijiet tal-kostruzzjoni ma mxewx ma' rekwiżiti ta' sigurtà u allura importanti illi nżidu aktar kontrolli u nżidu l miżati il-multi fuq dawn il-produtturi fraudolenti il-ċentri ta' testijiet fl-Ewropa huma importanti biex bekk ikun hemm konsistenza ta' testijiet. Imma jrid ikun hemm ukoll ċertu għarfien f'ċertu aspetti importanti bħal pereżempju il-kimiċi li huma perikolużi li ħafna drabi nsibuhom meta nagħmlu dawn it-testijiet. Grazzi ħafna, issa nistgħu ngħaddu għal kelliema fisem il-gruppi politiċi għal PPE il-Sur Karas għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President Kummissarju, eh, Dante. L-ewwel rapport fuq is-sorveljanza tas-suq eh, ġiet fl-2013. Illum il-ġurnat, illum aħna qegħdin nħarsu lejn din il-verżjoni ġdida tas-sistema ta' sorveljanza tas-suq illi hija waħda meħtieġa għall konsumaturi meta nitkellmu fuq il xir ta' xugarelli, l-affarijiet elettroniċi, fejn huma loqsma fejn għandna l-iktar problemi. Fl-opinjoni tagħna. Il-prodotti eh, ħżina li jidħlu fis-suq tagħna għandu għandu jkun hemm responsabilità tagħhom minn dawn l-operaturi biex eh, eh, naraw u nistabilixxu min qed iddaħħal dawn il-prodotti perikolużi fis-suq u bekk anki naraw min hu responsabbli. Importanti li dawn ir-regoli japplikaw għal kulħadd, in-negozji Ewropej kollha jridu joperaw bl-istess regoli kif ukoll in-negozji lokali. aħna rajna sitwazzjoni fejn operaturi kbar online irnexxielhom jaħarbu mir-regoli issa eh, fl-aħħar nistgħu inwaqfu dan milli jerġa' jiġri kull min huwa responsabbli għal dawn il-prodotti eh, perikolużi jrid jaċċetta r-responsabbiltà anki għall operazzjonijiet ta' ta' recalls. Nixtieq nirringrazzja l-rapporters tax-xogħol eċċellenti tagħhom u nitlobkom li tagħtu l-appoġġ tagħkom ehm, wara dak l-appoġġ diġà rajna. Grazzi ħafna issa fissem l-essendi nadu għasur skaldemose għal minuta. Grazzi ħafna. dan huwa mument eh, sabiħ li nistgħu niddiskutu eh, dan is-suġġett għaliex wasal iż-żmien li jkollna kontrolli aħjar fis-suq Ewropew. Eh, fix-xogħol għal tmien snin fil-Parlament ħadimt f'dan il-qasam u importanti li nkunu nistgħu ndaħlu dawn ir-regoli biex niżguraw li sikurezza tal-prodotti tkun aħjar minn dak tal-passat. U allura l-aħbar it-tajba tal-lum hija li tkun possibbli li nikkontrollaw il-prodotti online dawk il-prodotti li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea. Ir-riċerka fid Danimarka turi illi l il ġugarelli mixtrija online rajna, rajna li l-ebda waħed minn dawn il-ġugarelli ma kienu qegħdin jimxu mar regoli tal-Unjoni Ewropea għalhekk tajjeb li nkunu nistgħu ninfurzaw ir-regoli fuq il-prodotti u nibnu iktar fiduċja eh, minn għal dawk li jibżgħu jixtru dawn il-prodotti perikolużi. Grazzi. Fisem li siħar l-Onorevoli Tomasic, jekk joġbok. Funkcjoniramo. Promjene ljudskog ponašanja vidljive su svim L-internet bidel kif qed eh, naħdmu aħna l-bidla tidher f'kull aspett li nagħmlu, pereżempju kif nixtru. Il-kummerċ online dejjem kompla jikber b'mod drastiku wkoll u żdied ukoll l-ammonti żdiedu wkoll l ta' prodotti frodolenti. U diffiċli li wieħed jipproteġi l-konsumaturi l-konformità ta' dawn il-prodotti għandha tnaqqas il-frodi u s-saħħaħ il-fiduċja tal-konsumaturi. Pereżempju, jridu naraw prodotti minn pajjiżi terzi li mhumiex f'konformità mal leġiżlazzjoni Ewropea. Għanna nżommu bilanċ bejn il-protezzjoni tal interessi u drittijiet tal-konsumaturi minn naħal waħda u fl-istess waqt nżommu vantaġġi bħal veloċità u tnaqqis fl-ispejjeż fil-waqt li nisalvagwet l-konfidenza tal-konsumaturi fisem l-alde l-Onorevoli Salimovic. Grazzi President ċarajn ilu jiena xtrajt ħadida tal-modija u malli kontet ngħaddi ħraqt il-mis. Kollega tiegħi għandha tfal. U xċarġu garelli kantaw. Ma setax twaqqafhom milli kantaw, kienu jibdew ikantaw f'nofs tal-lejl u biex twaqqafu tittaqlalu l-batterija kollha. U smajt ħaġa oħra li kellhom hair dryer perikoluża għax taqlalek xarek u f sekondi iżidlek l ekleta tiegħek b'20 sena. Din eh, dan kollu għandu xaqsa ma din il leġizlazzjoni li niżguraw l prodotti jkunu siguri f'konformità mar-regoli li għadu iġu adottati f'dan il-Parlament u issa wasal il wat li nieħdu azzjoni dwar dan għaliex aħna nistgħu ntejbu il leġizlazzjoni tal-konsumaturi ta' kuljum iżda jekk ir-regoli mhux qed ikun hemm konformità magħhom mela ma jfissirx dak kollu li għasnamlu. nagħmlu. Dak li qed nagħmlu hawnhekk huwa li qed insaħħu sorveljanza tas-suq intern. U b'hekk qed niżguraw li l-konsumaturi qatt iktar ma jkollhom għalfejn qatt ma jkollhom isofru minħabba hair dryer difettuża jew l-affarijiet ta' batteri li jisplodu fil-basket tiegħek. qed nridu nagħmlu għall-konsumaturi tagħna din hija xi ħaġa tajba li tassew nistgħu nagħtu qabel l-elezzjonijiet. Grazzi. Grazzi. Temmejna issa il-lista tal-kallima fi il gruppi politiċi u nagħti issa l mikrofonu lill-Onorevoli Sosnierz, membru mhux affiljat. Grazzi tassew. Regoli ġodda, burokrazija, leġiżlazzjoni ġdida, iktar kontrolli, miżati, komplikazzjonijiet, diffikultajiet, iktar intħil Dan kollu tista' tara f'dan ir-rapport ta' sorveljanza tas-suq m'hemmx għalfejn noqgħod ngħidilkom li din din hija idea stupida li mhux ser taħdem, anzi ħa nifoka fuq il-pożittiv. X'nistgħu nagħmlu b'dan ir-rapport? Jiena pereżempju għamilt eh, asfur bil-karta li tajt minn dan ir-rapport u nissuġġirkom intom tagħmlu l-istess. Grazzi issa l-Onorevoli Kofferati. Grazzi tassew, President, Kommissarju, jiena smajt il-rapporter il rapporter l istatistika li titkellem dwar il-prodotti li mhumiex sikuri. Jiena imħasseb ħafna 32% tal ġugarelli tat tfal u 40% tal- affarijiet li għandhom xaqsmu protezzjoni tal-ġisem. Dawn kollu fil-kummerċ elettroniku huwa ovvjament inevitabbli li jkun hemm iktar riski. U għalhekk hemm bżonn aktar minn qatt qabel li jittieħdu l-passi li aħna pprovajna nagħmlu hawnhekk b'riżultat daqstant importanti u pożittiv li qed niddiskutu hawnhekk. Importanti wkoll li jkun definizzjoni ta' operatur ekonomiku li jgarantixxi l-konformità tal-prodotti kollha affarijiet li huma pożittivi Iżda jiddispjaċini li stajna wasalna għal dan qabel. Fil-leġislatura preċedenti, il-Parlament kien ivvota fuq test ambizzjuż ħafna li kellu x'jaqsam mas-sigurtà tal-prodotti li kienu u dan twaqqaf mill-Kunsill minħabba li ma rridux idaħlu regoli e, dawn it-tip ta' regoli u dan stajna konkludajni ħafna aktar qabel. Issa se naħallu f'din il-Kummissjoni sabiex jiġi attwat dak li qed niddiskutu hawnhekk u dan iġi adottat għadha. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εγγυών. Grazzi bek temmejna il-lista tal Naddu issa għal kallima taħt il-proċedura kaċdija, sur Marjas mux jgħet għawnek l-onorevoli Grappini. Grazzi tassew, President, Kummissarju, kollegi. Dan huwa regolament li missu ilu li wasal u aħna għalhekk irridu nkomplu nizvilupaw is-suq uniku u ħilsa tal-prodotti dan huma kwistjonijiet fundamentali l futur tal-Ewropa. U rridu li jkollna sorveljanza aħjar għaliex għandna ħafna importazzjonijiet lejn is-suq Ewropew li qed jikkomplikaw sitwazzjoni jridu li jkollna proċedura armonizzata Jiena nilqa din l-idea li jkollna netwerk Ewropew li jkollna indikaturi ta' referenza u standards ta' kontroll. Imma ma ninsewx li jrid ikollna wkoll il-kapaċità fiżika li nwettqu dawn il-kontrolli fil-dwana pereżempju. L-Unjoni Doganali għadha mhix waħda kompluta kif nafu u jekk mhux se jkollna dan ir-regolament li jiġi finalizzat se jkun diffiċli ħafna jiena perswas li fil-leġislatura li jmiss se nkunu nistgħu nikkonkludu dawn il-files jiena nivvota favur din l-inizjattiva u nittama sur kummissarju eh, Sinjura Kummissarju li dan ir-regolament ma jibqax fuq il-karta imma tassew jiġi implementat fil-prattika. Grazzi tassew issa temmejna l-lista tal-kelliema taħt il-proċedura catch DI fisem il-Kummissjoni issa l-Onorevoli Biankowska jekk jogħġbok, President Onorevoli Membri. Grazzi tal-kommenti u l-kontribuzzjonijiet kollha tagħkom matul din id-diskussjoni. Imma l-ewwel qabel kollox xtaqt nirringrazzjakom. Ta' kemm kontu devoti lejn dan il-far dan il-pakkett il-vot ta' għada se tkunu qegħdin tibatu messaġġ ċar fuq is-sigurtà u l-konformità tal-prodotti fis-suq uniku Ewropew. Jiena ninsab konvinta li dan ir-regolament b'dan ir-regolament se jkunu l-ħaqna ftehim bilanċjat u wieħed komprensiv ser ikunu qegħdin niżguraw dak li semmejt aktar kmieni kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali fl-Unjoni Ewropea u ngħinu lil dawn is-swieq sabiex jadattaw għall sfidi tas-seklu 21. Apparti minn hekk se nkunu qegħdin nifinalizzaw il-pakket dwar il-prodotti tagħna. Nixtieq ningrazzja għal dawk kollha involuti f'dawn l-isforzi kif ukoll il-Presidenza Rumena għall-appoġġ tagħkom. Jiena ninsab ċerta illi se nkunu għamilna passi importanti biex tassew ikollna suq fl-Ewropa. Grazzi tassew, nati issa l-mikrofonu l-istor Danti. Grazzi, President. Jiena xtaqt sempliċement nirringrazzja għaliex ma dan fil-bidu shadow rapporteurs għal kooperazzjoni tagħhom għal xhur illi konna qed naħdmu fuq dan ir-regolament, regolament diffiċli u twil kellna naħdmu fuq ħafna suġġetti, ħafna punti u l-kooperazzjoni tat-tim tal-Parlament kienet straordinarja fl-istess ħin nixtieq ukoll nirringrazzja lill kummissarju Bjankowska għaliex u l-Kummissjoni għaliex momenti diffiċli fejn kien hemm bżonn ta' operazzjoni enitna ta' u provat intermedja u tqabbel tqarreb il-pożizzjonijiet tagħna ma' dak tal-Kunsill nirringrazzja lill presidenza Awstrijaka li bdejna dan il-vjaġġ taħt ir-ridni tagħha u anki il-Presidenza Rumena. Jiena nixtieq żewġ affarijiet. L-ewwel net fuq ir-riżorsi finanzjarji dan ir-regolament huwa flimkien mal-abbozz tal-Single Market Program fejn aħna nkludejna riżorsi finanzjarji kif qalet il-Kummissarju li huma meħtieġa biex nigarantixxu l-effettività ta' dan ir-regolament, l-operattività tiegħu. Aħna nittamaw illi bil-leġislatura li jmiss meta immorru naraw nużaw dan il-regolament fis-suq intern ikun hemm il rizorsi li talab il-Parlament sabiex nisguraw li dan ir-regolament jwassal sorveljanza tas-suq li tkun effikaċi. U għal dan hemm bżonn ta' rizorsi, ħaġa oħra, ħaġa li aħna rridu nagħmlu permezz ta' dan ir-regolament u li aħna ksibna u li konna trattament indaqs bejn l-intraprizi Ewropej u dawk ta' barra mill-Ewropa ħafna drabi l-intraprizi minn barra l-Europa ma kellhomx għalfejn eh, juru illi kienu konformi ta il-prodotti tagħhom mal leġislazzjoni tagħna u din hija xi ħaġa illi twassal għal suq intern iktar ekwu li joħloq dan il-kundizzjonijiet indaqs bejn kumpaniji Ewropej u dawk barranin u anki dawk illi bijaw online u offline. Il-protezzjoni tal-suq uniku jfisser li nigarantixxu li l-konsumaturi ir-rispett ta' standards Ewropej li konna sorveljanza ta' suq sur President tfisser illi se qed nigarantixxu l-effikaċja u nitolbu li l-operaturi ekonomiċi kollha li jirrispettaw is-sistema ta' liġijiet u standards illi aħna ħlaqna biex inħarsu s-sigurezza tagħna u l-mudell soċjali tagħna. Grazzi. Η συζήτηση έληξε, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Tajjeb, issa nivotaw għada u naddu għal punt limis rapport tal-Onorevoli Schalte Mose il-promozzjoni tal-korrettezza u tat trasparenza għall-utenti kummerċjali tas servizzi tal-intermedjazzjoni online. Nati il-kelma lill onorevoli Skalda Mose, rapporter. Grazzi. Kollegi. Aħna bħala konsumaturi Nordnaw ħafna affarijiet online, ġugarelli, biljetti, nixtru il-mużika u ħafna affarijiet oħrajn. Inħarsu lejn l għażla ta' servizzi intermedjarji online u aħna bħala konsumaturi u l-intraprizi li użawhom irridu nużawhom dawn is-servizzi. Hemm ħafna tipi differenti imma eh, f'dan l-ambitu eh, eh, is liġi tal-ġungla il-negozji jew jaċċettaw il kondizjonijiet illi joffrulhom dawn il-servizz intermedjarju inkella ma jkollhomx prezenza online. Ħafna negozji qegħdin jiffaċċaw kundizzjonijiet inġusti għaliex m'hemmx trasparenza u dana mhuwiex sodisfaċenti. Għalhekk hija ħaġa verament tajba illi aħna flimkien bilna biex noħolqu regoli ġodda biex nisguraw li jkun hemm aktar ġustizzja u trasparenza għall pjattaformi online u l-utenti tagħhom. Bekk ikun hemm ukoll aktar sigurtà għall konsumaturi meta jkunu qegħdin jixtru dawn il-prodotti. Xir nexilna nixbu ma tagħna fuq kollox ma ksibniex ta' kollu li xtaqna imma bdejna laqna pedament tal-leġislazzjoni li se tiżgura li se jkun hemm aktar regolamentazzjoni fis-suq online laqna aktar ferm, aktar trasparenza u talba għal aktar ġustizzja għal negozji il qed jindew b'dawn is-servizzi online huwa verament importanti u hija ħaġa eċċellenti. Speċifikament ċirna niksbu. Mela, meta wieħed juża dawn is-servizzi online hemm ċerti kundizzjonijiet u dawn il-kundizzjonijiet irid jkunu ferm aktar ġusti hemm lista twila ta' rekwiżiti li n-negozji jridu jkunu jafu bihom qabel ma jużaw pjattaforma online u dan huwa importanti għaliex bekk ikun hemm iktar ġustizzja, in-negozji jkunu jafu għal xi xdeħlin meta jkunu qegħdin jixtru xi servizz. Aħna irnexilna ta' ditana fuq ħafna punti, l-Kummissjoni ħarġet bi proposta li kunem limitu ta' 15 il-ġurnata biex eh, għal possibilità tirtirar u eh, aħna għadni li għandu jkun possibli illi wieħed iħassar jekk ir-regoli ma jkunux tajbin hemm kondizzjonijiet ta' trasparenza fuq ħafna rekwiżiti bħal pereżempju L-algoritmi illi jintużaw għal ranking fuq dawn il-pjattaformi online huwa importanti illi n-negozji ikunu jafu x'kundizzjonijiet qegħdin jaffettwaw ir-ranking tagħhom ħaġa verament importanti meta n-negozji ikunu qegħdin jippruvaw iwasslu l-prodotti tagħhom għand il-konsumaturi. U anki il-perjodu tan-notifika meta wieħed ikun irid joħroġ minn kuntratt u jtemmu u tkellimna wkoll dwar il-search engines u sħaqna fuq l-importanza tal-regoli hawnhekk ukoll li meta regoli jkunu implementati l-affarijiet iridu jsiru b'mod ordnat. Għalhekk aħna rridu nisguraw li l-affarijiet isiru kif suppost, għaliex jekk le ma jkunx hemm protezzjoni. Għalhekk aħna se jkollna leġiżlazzjoni f'dan il-qasam u għandu jkollna l-possibilità li nirrevedu s-sitwazzjoni f'qasir żmien. Għalhekk aħna għamilna lista twila ta' rekwiżiti ta' dawk l-affarijiet kollha li jridu jkunu riveduti meta jasal il-waqt biex nevalwaw din il-leġiżlazzjoni. Imma kollox ma kollox nistgħu ngħidu illi l-ħaġa tajba illi hemm iktar trasparenza għan negozji li qegħdin jużaw dawn is-servizzi online u ħlaqna aktar ġustizzja kondizzjonijiet indaqs għan negozji online u dana għandu effett pożittiv għal konsumaturi li jixtru servizzi u prodotti online minant il-pjattaformi ikunu fiduċuzi li qegħdin jiksbu dak li huma qed iħallsu għalih. U aħna fl-Unjoni Ewropea qegħdin noħolqu standards globali għal dawn il-pjattaformi. Ġurnata importanti nirringrazzja l kulħadd għal kontributi tagħhom u ħarqana nisma' il-komplija tad-diskussjonijiet. Sur President, huwa pjaċir tiegħi eh, nintervjeni wkoll għal nom tal-Kumitat Juri. Nirringrazzja lill kollega anki li ħdimna tajjeb ħafna flimkien. Nirringrazzja anki l-Kummissarju għax naf l-impenn tagħha f'dan ir-rigward. Kif smajna huwa fatt li llum eh, in-negozji għandhom bżonn il-pjattaformi. In-negozji żgħar iktar minn dawk kbar għandhom bżonn il-pjattaformi biex jilħqu lill-konsumaturi tagħhom għalhekk il ħtieġa ta' ambjent li huwa iktar trasparenti u iktar ġust. meta jien għamilt anki konsultazzjoni f'malta f'din ir-rigward smajt kemm l-ewropa trid anki tgħin aktar it-turiżmu. insemmi t-turiżmu għaliex hawnhekk min jaħdem fil-qasam tat-turiżmu jrid aċċess iktar għall informazzjoni informazzjoni dwar dak li jkun inġabar fuqhom stess il malta business bureau wkoll għadha kif ħarġet dokument dwar viżjoni futura titkellem dwar għajnuna trasformazzjoni diġitali għajnuna għall innovazzjoni għajnuna għal ambjent kummerċjali aktar ġust. nemmen li dak li ħdimna fuqu da jindirizzah u bħala riżultat jagħti wkoll aktar ġustizzja lil konsumatur li jsib dak li għandu bżonn u mhux biss dak li jiddettawlu l pjattaformi l kbar. Grazzi fisem il-Kommissjoni il-Kommissarju Gabriel. Grazie, Sur President, L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill Parlament Ewropew u lir-rapporteur il-Sinjura Xalda Mose u Shadow Rapporteurs grazzi għall-isforzi tagħkom għall-kooperazzjoni tagħkom biex nilħqu ftehim fuq dan id-dossier f'qasir żmien. Fil-fatt il-Parlament ikkontribwixxa tisħiħ u għall perfezzjoni tat-test. L-emendi tagħkom se jikkontribwixxu għall ambjent għall ħolqien ta' ambjent iktar ġust tal-kumpaniji fil-kuntest tal-online platforms Eh, dana se jkun taġita tal-konsumaturi li jużaw il-pjattaformi għaliex se jkollhom regoli ċari u ambjent aktar prevedibbli. Dana se saħħaħ ukoll il-fiduċa anki transkonfinali. Aħna rridu wkoll il pjattaformi ikunu mejuna biex jiżviluppaw, jinvestu u jinnovaw u huma bil-proposti tal-Parlament Ewropew li se jgħinu iktar minn miljun SMI e fl-Ewropa li offru prodotti u servizzi permezz tal-intermedjarji tal-pjattaformi online. Issa nixtieq nitkellem fuq is-sistemi ta' um, tal- fejn il-Parlament en is-servizzi intermedjarji online ma jistaw iħarbu mill-obbligi tagħhom meta jkun qegħdin jagħmlu l-evalwazzjoni. U mbagħad irridu nagħtu wkoll trattament daqs bejn is-servizzi ta' intermedjarji online u l-kumpaniji li jużawhom u niprojbixxu ċertu aġir inġust Mela dan ir-regolament se jkun strument qawwi ħafna mill-proposti tagħkom se jkontribwix għall-lan ewlieni tagħna illi nsaħħu u nkabru t-trasparenza b'mod partikolari fir-rigward tal-ranking. Per eżempju, Dan nasemma kol mir rapporter li l-lin mis servizzi ta' intermedjazzjoni online il-search engines iridu jagħtu informazzjoni fuq it trattament differenzjati li jagħmlu. Il-kumpaniji issa jkun jistgħu jsolvu t tilwin tagħhom, pereżempju pjattaformi kollha li f'dawk l-iktar żgħar iridu ikollhom sistema interna għal proċessar ta' elementi u jkollhom eh, rikors għall intermedjarji li rridu ikunu eh, identifikati minn qabel. Dan il-bilanċ jisu koll l-istennijiet tal-kumpaniji Il-test finali saħħaħ ukoll ir-rwol tal-Istati membri għall-implementazzjoni tar-regolament. L-Istati membri jridu joħolqu miżuri biex jiggarantixxu applikazzjoni tajba effikaċi tar-regoli l-ġodda. Iridu wkoll jikkollaboraw magħna il-Kummissjoni biex jissorveljaw u jikejlu l-impatt ta' regoli ġodda u jaqsmu formazzjoni rilevanti. Imma ovvjament ix-xogħol tagħna ma jaqafx hawnhekk. Aħna fassalna linji gwida li se joffru aktar ċarezza fuq l-informazzjoni illi l-pjattaformi online u search engines iridu jagħtu fuq il kif jaħdem ir-ranking. Aħna se naħdmu mal-industrija biex noħolqu kodiċi ta' kondotta sabiex nikkompletaw dawn ir-regoli ġodda jiena kontenta illi l-kompromess li ntlaħaq iħares li l-ispirtu l-għanijiet u l-approċ tal-proposta oriġinali tagħna u joħloq bilanċ ġust u jippermetti għal pjattaformi Ewropej biex jistabilixxu ruħhom u jevolvu. Din hija l-ewwel fażi aħna minn issa qegħdin nieħdu qegħdin fuq linja ta' qudiem għanna osservatorju dwar l-ekonomija tal-pjattaformi online xħud etsa għatiġi mħejji rapport preliminari mistenni aktar tard din is-sena imma anki għedi fuq linja ta' qoddim bil-revizjoni prevista fil-regolament stess din l-evalwazzjoni rigoruza se ssir 18 il xar wara tħul fis-seħ minna ħatana aħna Inserħu fuq l-appoġġ tagħkom sabiex inkomplu b'dan il-proċess u nittama wkoll li l parlament se japprova il-regolament meta tivvotaw għada. Grazzi. Grazzi. Fissem il-Komitat ITRE l-Onorevoli Zaborska. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Internetowe platformy predstavują obrovskie grazzi tassew. Il-pjattaformi tal-internet online huma importanti ħafna huma kruċjali għal negozji żgħar, negozji tal-familji, B&Bs, kumpaniji lokali jgħinuhom biex iħadmu n-nies u joffru servizzi tajbin u ta' kwalità. Aħna rridu niżguraw illi ikollna il-kondizjonijiet indaqsa l kulħadd. Il-kompromess li naxxirna nilħu forsi imur li l-in minn dak li jena xtaqt oriġinarjament. U fl-opinjoni tiegħi tal-itre xtaqt li regolament ikun wieħed limitat. Iżda l-rwol tagħna huwa li nistabbilixxu qafas legali u nista' nappoġġa l kompromess illi lħaqna b'kuxjenza nadifa. Aħna jiena nixtieq nawgura l onorevoli Xaldo Muża kalli anke Shadow Rapporter. Grazzi. Nkomplu issa bil-kellima fissam il-gruppi politiċi fissam il-PPE l-Onorevoli Giovan għal minuta u nofs. Monsieur President. Sir eh, President, fost ċessess il-kbar tal-Unjoni Ewropea missu uniku Minkejja d-defetti tiegħu nippreferi l-SMEs ta' pajjiżi jistgħu jbiegħu għal 500 miljun eh, Ewropew milli numru fermi ċken ta' Franċiżi aħna llum qegħdin noħolqu su uniku diġitali. U f'din l-ekonomija diġitali l-ġdida li m'għandix regoli, aħna qed nagħtu ir-regoli lill-Unjoni il biex ma jkollhom xieqaw taħt liġijiet ta' pajjiżi oħrajn jew is-saħħa ta' l-ekonomija aktar b'saħħithom. Il-pjattaformi issa ma jistgħux jimponu kondizzjonijiet abbużivi fuq dawk li jużaw is-servizzi tagħhom u relazzjonijiet bejn il-pjattaformi u l-SMEs jridu jkunu bilanċjati. Ovvjament il-liġi nazzjonali mhuwiex biżejjed jekk Franċiż eh, jagħmel booking għal eh, kamra flukanda fl-Italja permezz ta' pjattaforma imma fl-Irlanda liema liġi tapplika il-liġi Italjana, il-liġi tal-Irlanda taraw il-konfużjoni għalhekk hemm bżonn ta' regoli Ewropej. U aħna rridu nħarsu l-SMEs Ewropej u biex nipproteġuhom hemm bżonn li nofruhom il-protezzjoni tal-liġi Ewropea li tkun armonizzata u komuni f'27 stat membru. F'dan it-test il-Parlament wera illi kien għodda demokratiku li ma kienx qed segwi la lobbies u laqas qed iħares lejn ħadd. Jiena kelli l-onur li nservi waqt żewġ mandati u fil-moment sur President li jesa nitla il dan il-Parlament jiena eh, għandi apparir wieħed x'natikom ħarsuh dan il-Parlament. ton Grazzi fisem l-Soċjalisti il-Viċi President Gerbhardt jekk joġbok. Grazzi tassew, President. Jena nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Xaldemosa għal ħidma eċċellenti. U fissem is-Soċjalisti nixtieq ngħid illi aħna nappoġġawha bissieħ fix xedma tagħha u aħna nirrakkomandaw li nivvotaw favur ir-riżultat eh, li ksibna fil-votazzjoni ta' għada booking.com, Apple Store, Air Dreams, dawn huma kollha pjattaformi li għandhom rwol importanti ħafna online għandhom sem fis-suq li għaddejjem jikber u l-importanza tagħhom ovvjament għaddejjem tikber u għalhekk li tikber ir-responsabilità tagħhom għad-drittijiet tal-konsumatur dan ir-regolament għandu jintroduċi iktar ġustizzja f'dan il-suq pereżempju li jkun hemm proibizzjoni fuq prezzi inġusti permezz ta' mekkaniżmi ta' li wieħed jisarasta ilment u li jkun hemm infurzar legali effettiv l-entitajiet ta' monitoraġġ għal pjattaformi online ser jiżidu l valur miżjud din hija xi ħaġa eċċellenti għall smis u għall konsumaturi. Grazzi, grazzi tassew għall alde l-onorevoli Ħaranċova jekk jogħġbok. Għat tassew, President, Kommissarju. L-aktar ħaġa kruċjali f'negozji hija t-trasparenza mal-konsumaturi u anke mal-imsieħba kummerċjali tiegħek. Dan ir-regolament jiżgura li ikunem hemm iktar trasparenza fil-waqt li ma jkunux qegħdin nimponu regolamentazzjoni żejda fuq pjattaformi u bejn il kommerċanti Il-kummerċ online huwa l-futur tal-ekonomija tagħna u m'għandniex neqirdu il-, -il l-kontribwenti Ewropej billi natakaw il-dawk internazzjonali. President, il-triq rejn l-infern mim li tensjonijiet tajbin Aħna rridu naraw kif nistgħu niblu politika kom ta' kompetizzjoni, iżda mhux li dan nagħmluh jekk ma noħorġux mill-bif noħorġu mit-tieqa, nixtieq nirringrazzja l rapporter ukoll għall ħidma tagħha li kellha l kuraġġ li rnexxiela tikseb ftehim bilanċjat fuq il- fuq affarijiet li seta waħallu effett negattiv fuq l-ekonomija u s-suq uniku diġitali għalhekk aħna ser nappoġġjaw ir-riżultat tat trialogu fil-votazzjoni ta' għada u nixtieq ninkoraġġixxa lill pjattaformi u lit raiders l kummerċanti biex jużaw din il-pjattaforma bl-aktar mod bl-aħjar mod possibbli u għabbiż ta' prassi tajbin u autoregolamentazzjoni tajba li dan jista' jkun ġust għal kulħadd. Jekk il-pjattaformi ma jużawx din il-possibilità ma jkunux mhux se jkollhom possibilità oħra. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Reda, grazzi tassew. Il-pjattaformi huma opportunità eċċellenti għal SMEs xi ħadd li forsi jaħdem bħala software developer jew xi ħadd li qed ibih il-prodotti tiegħu stess. Il-pjattaformi jagħmluha possibbli sabiex dawn in-negozjanti żgħar jikkompetu ma' dawk kbar u jilħqu konsumaturi li kieku qatt ma kienu ser jilħqu. Din hija ħafna drabi wkoll raġuni għalfejn ħafna kumpaniji Ewropej kbar rridu jestendu dan ir-regolament aktar milli huwa raġonevoli. Iżda pjattaformi jsiru problema meta in-net meta jikbru tali mod li jistgħu jiddettaw l-affarijiet il-konsumaturi tagħhom aħna rnexxinna niksbu regolament li jistabbilixxi trasparenza u ġustizzja fil-swieq tal-platform u Dan juri kemm eh, Sinjura Charles de Monse zammet sot li qalet li dawn m'għandhomx drittijiet eh, bla limitu iżda mhux se jkun hemm obbligazzjonijiet li mhumiex raġonevoli li ser jolqtu lil dawk li jipparteċipaw fis Ewropew li huma daqsant importanti għan negozju fl-Ewropa. Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li taw kontribut tagħhom u nieħdu gost li qed naraw li għandna kunsens fuq eh, dan il-fajl. tollo Grazzi tassew, issa l-onorevoli Danti. Jek joġbok. Grazzi, President. Kommissarju, kollegi, dan ir-regolament jipprova jilħaq bilanċ bir rapporti ekonomiċi bejn pjattaformi kbar u aktar minn miljun ta' negozju Ewropew li jaħdmu permezz ta' intermedjarji online u li jiddependu fuqhom. Pereżempju, bil-liġijiet il-ġodda se jkollna iktar trasparenza fuq prodotti u servizzi offruti online, iktar informazzjoni fuq il-parametri li jiddeterminaw l-offerti fuq web pages pereżempju u bidliet unilaterali ta' ċertu termini u kundizzjonijiet tal kuntratti min-naħa ta' dawn il-pjattaformi. Dawn ir-regoli ser iwasslu għal bosta benefiċċji għal miljuni ta' ċittadini Ewropej li ħafna iktar minn qatt qabel jażlu li jipparteċipaw eh, jixtru online biex ikollhom iktar għażla u prezzijiet iktar irħas billi kwa aktar informazzjoni. F'dawn ix-xhur il-Parlament Ewropew wera li mhux se jċedi għall-interessi tal-kumpaniji kbar diġitali iżda se jipproteġi l-kumpaniji Ewropej u ktibna għalhekk regoli ġodda li jintegraw anke il-partijiet u dawk l-entitajiet li huma l-iktar żvantaġġati. Grazzi tassew ngħaddu issa għall proċedura catch the eye wara li temmejna l-lista ta' kelliema ħadd ma talab jitkellem taħt catch li eye u nagħtu l-mikrofonu għalhekk mal-ewwel il-Kummissarju Gabriel fisem il-Kummissjoni. Grazzi tassew, President. Għal darbohra nixtieq nirringrazzja lill membri tal-parlament għall kummenti tagħhom. Pal rappreżentanta tal-Kummissjoni jiena xtaqt ngħid kemm aħna kuntenti bil-ftehim li jintlaħħa fuq dan ir-regolament. U kif semmejtu intom għandna bilanċ tajjeb bejn il-perspettivi politiċi differenti u l-interessi ta' stakeholders għalhekk san il-vot pożittiv u dan ir-regolament se jibgħat massaġġ ċar il s ċittadini Ewropej fejn se ninformawhom li l-Unjoni Ewropea hija lesta li tiggarantixxi prevedibbiltà u trasparenza fil-pjattaformi onlajn u għalhekk għal darb'oħra nirringrazzjaw lill-onorevoli Charles Moser ir rapporter u lil dawk kollha li taw il-kontribut tagħhom sabiex jiżguraw li dan id-dossier jimxi daqshekk il quddiem malajr. Nixtieq nirringrazzjakom mhux peress tal-isforz ta' bejnietna nexxina nagħmlu passi pożittivi l qudiem għan-negozji u anke għall-konsumaturi Ewropej. Grazzi tas-sew nirringrazzjaw lilek, Sinjura Kummissarju. Nagħti il-mikrofon mikrofonu missali l-Onorevoli Charles de Mose, jekk jogħġbok ir-rapporter biex tikkonkludi. Grazzi tassew, President, li qed tagħtini l mikrofonu għal darbohra. Nirringrazzjawkom, nirringrazzjakom għall kommenti tagħkom. Jiena kontenta bil-riżultat bilanċjat li rnexxinna niksbu dan qed jagħti eżempju tajjeb lin negozji l-pjattaformi u ninsab ċerta li dan se jkun ta' benefiċċju għall konsumaturi Ewropej li kieku ma ħadim daqshekk tajjeb flimkien ma konniex se nikbu riżultat daqshekk pożittiv. Nirringrazzja l-Presidenza Rumena kellna negozjati diffiċli imma eh, li frott. Nirringrazzjawkom, nirringrazzja l-Kummissjoni, l-Kummissarju u li kieku ma konċ inti ma konniex se niksbu li ksibna. Grazzi għal tassew u dan juri li ma taħna l lesti li nisimgħu l-kontribuzzjonijiet u nikkooperaw flimkien nistgħu nagħmlu affarijiet pożittivi għan negozju għall konsumaturi tagħna biex ikollna pjattaformi li jistgħu jaħdmu tajjeb fl-Ewropa jiena. Gburija b'dawn ir-riżultati dan huwa biss l-ewwel pass u Lest li nkomplu naħdmu biex naraw x'ser joħroġ riżultat tal-osservatorju u naraw ukoll li din il-leġiżlazzjoni nibatu messaċċar mill-Ewropa l bqiet tad-dinja fejn nara fejn nuru li hemm bżonn ta' dawn it-tip ta' regolamenti, dan it-tip ta' trasparenza u din it-tip ta' ġustizzja. Dawn l-elementi kollha huma parti minn din il-leġiżlazzjoni. Grazzi ħafna. Hekk eh, nistgħu nispiċċaw din id-diskussjoni, il-votazzjoni ser issir għada. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda eh, huwa r-rapport ta' Sur Dalton eh, infurzar modernazzjoni aħjar tar-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar il-ħarsien tal-konsumatur. Nadi l kelma lir rapporter Sur Dalton għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Dan il-pakket jgħin il-drittijiet tal-konsumaturi biex jagħti seta tal-konsumaturi bil-informazzjoni meħtieġa meta jixtru. Nixtieq nirringrazzja li shadow rapporteurs il-Presidenza Rumena u l-Kummissjoni tal-impenn tagħhom sabiex nilħu ftehim qabel elezzjonijiet Ewropej. Kellna biss tleġġimat mill-bidu sal-aħar tan-negozjati fejn kellna trilogu, kien hemm ġurnata twila ħafna ma wara xartijiem aħna nexxielna eh, naslu għal ftehim kon il-noqas taftajim wasal għal-arranġamenti mill-Kummissjoni u nirkonfermaw il-mandat tal-Kummissjoni l-aħħar arranġamenti eh, saru ma l-sustanza baqgħet hemmhekk. Il-konsumaturi ma jistgħux jiġu fixkla eh, bi prodotti eh, li għandhom standards differenti fil-bejn istati membri u bil-votazzjoni ta' dan nitemaw li nwaqfu dan il-ksur tal-fiduċja tal-konsumaturi. Kien hemm min ħaseb li għandna naħdmu iktar mor li lil minnek eh, imma naħseb illi jekk ikun hemm xi emendi Eh, eh, daw l-emendi għaddu għada ħat wassal għal problemi kbar. Eh, ġiġa nafu li il-Komissjoni għallu li ma jistawx jgħaddu iktar, ġifiri jekk jekk dawn l-affarijiet jgħaddu ma jkunx hemm ftehim, ma jkunx hemm ftehim fuq id il-quality u laqas protezzjoni għal konsumaturi. Dan qed nitkellmu fuq tiġimat qabel l-elezzjonijiet ma jkun hemm l-ebda liġi li tgħin il-konsumaturi, mhux qed l-awtoritajiet tal-konsumaturi laqqas ma jistawx jagħtu il-penali pereżempju biex jinforzaw liġijiet oħra ta' konsumatur u mhux se jgħinu lil dawk li jipproduċu ehm, li qed jiġu mfixkla minn dawk minn oħrajn li qegħdin jiksu regoli. Jridu nħarsu wkoll lejn il-realtà politika u jkun hemm dewmien ta' snin sħaħ jekk mhux għal dejjem. Imma eh, din sadna fil-bidu il-prodotti ta' ta' kwalità doppja issa qed jiġu indirizzati u dawn ħannin nkunu nistgħu nindirizzawhom. Dan huwa progress, dan huwa progress eh, eh, konkret mhux emendi eh, li mhumiex realistiċi. Qed nitkellmu iktar fuq kwalità doppja. hemm ċertu affarijiet fil-protezzjoni tal-konsumatur ma nistgħux nibqgħu indewmu u għamilna ħafna affarijiet. pereżempju waqfa waqf' il-biljetti tal-avvenimenti wara regola li saret fir-Renju Unit din il-protezzjoni. Eh, din il-problema twassal għal ċertu fans li ma jisgħux jaraw l-artist jew il-tim favorit tagħhom u eh, għaliex jispiċċaw jibijaw jew jixtru il-biljetti b'prezzola u dan ħaj jitwaqqaf. U aħna wkoll ħankunu nistgħu nżidu rekwiżiti għal fiduċi fil- fir-reviews eh, meta nitkellmu fuq l-iskontijiet pereżempju dejjem għall benefiċċju tal-konsumatur. Fi żmien tal-internet naħseb importanti li nafdaw fil-konsumatur informat eh, hemm ħafna informazzjoni li tista' tajn lill konsumatur imma importanti li l-informazzjoni tkun ġenwina u sewja Il-fiduċja l-konsumatur twassal ukoll għal fatt li l-konsumatur ikun jistgħu jsibu l-prodotti li jkunu qegħdin ifittxu. Qed nieħu gost li kellna l-appoġġ mill-Kummissjoni u l-Kunsill sabiex naslu għal l-użu tajjeb ta' drittijiet. Id-drittijiet tal- tal-konsumatur jew l-ICR app ħajkun qed wasal għal aċċess faċli meta jkollhom l menti biex isolvu l-problemi tagħhom Importanti wkoll li jkun hemm id-dritt ta' tneħħija ta' dinja importanti ħafna fil fiduċja tal-kummerċ elettroniku. Jekk ma nistgħux naqblu fuq dan għada se tkun sena wara l-konklużjoni tax-xogħol tagħna u allura nixtieq ningrazzja lill shadow rapporters tagħna li għenuna f'dan il-kompromess, nirringrazzja wkoll is-Segretarjat ta' u s-servizzi legali tal-xogħol ibes tagħhom u ta' dedikazzjoni. Dawn ir-regoli verament ħajamlu differenza fil-ħajja ta' kuljum tal-konsumaturi huma importanti, jiġifieri ejja ma ndewmux iktar din il-proposta u nivvotaw favurada. Grazzi ħafna issa fisem il-Kummissjoni ngħaddu għall-kummissarju jourov grazzi ħafna Jiena nixtieq ringrazzja lir rapporter Sur Dalton, il-Shadow Rapporter sur l-Kumitat Imko tal-xogħol eh, eh, tagħhom li jen sabiex ikun hemm ftehim mallar fuq dan id-dokumentant importanti jmur lil lin mill-proposta tal-Kummissjoni fuq ħafna aspetti. Nixtieq nirringrazzja l-Parlament talli ħadmu biex jipproteġu d-drittijiet tal-konsumaturi speċjalment fil-qasam tas-swieq diġitali imma apparti minn hekk din id-direttiva ħadd tkun qed issaħħaħ id-drittijiet tal-konsumaturi billi nintroduċu sanzjonijiet eh, tal-konsumatur u eh, il-konsumaturi fi 28 stat membru jkun jistgħu waqfu il-negozji li qed ifixklu l-konsumaturi u jistgħu jiġu multati eh, madwar 4% tal-dħul tagħhom fis-sena u nipprovaw nsibu rimedji wkoll billi eh, nwaqfu kuntratt jew jitolbu l kumpens tal-ħsara ta' danni eh, dan tista' ssir f'tilwim kemm fil-qorti u anke barra mill-qorti il-proposta wkoll twassal għal ħafna eh, miżuri oħra biex ngħinu lill-konsumaturi online u jkun hemm iktar trasparenza online aħna nipprojbixxu l-reviews follows u anki nitkellmu fuq sponsoring eh, kummerċjali ċar meta jkun qed jiġi użat. Mhux se jkun hemm iktar tnaqqis eh, fals ta' prezzijiet għall konsumaturi u rrid ikun hemm indikazzjoni ċara li anki jekk il-konsumatur jaqbel ma' kuntratt illi ma jinvolvix flus, xorta waħda il-konsumatur se jkollu drittijiet. Issa ngħaddu għal eh, kwalità doppja naf li ħafna kollegi mill-Parlament kienu qegħdin jiġġieldu għal dan eh, għal ħafna snin. Hekk inkunu nistgħu niġbdu l-attenzjoni fuq il-kwistjoni u ndaħluha fl-aġenda tagħna għalhekk kien gburija li l-Kummissjoni għall-Konsumaturi għall-ewwel darba daħlet dispożizzjoni leġislattiva sabiex it-trattament eh, doppju tal-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea titwaqqaf u bekk jkunem hemm l-istess kompożizzjoni kullimkien fl-Unjoni Ewropea. Din kienet kwistjoni sensittiva ħafna fin-negozjati u t-tekst li għandna quddiemna eh, huwa kompromess li tlaħaq bejn il-Kunsill u l-Parlament wara u mm, nista' naqbel ma' Sir Dalton hawnhekk eh, wara dawn id-dialogi konsultattivi u diffiċli iva. Eh, nixtieq illi jittitieħed responsabilità u nwaqfu din il-kwalità doppja. Huwa ċar illi ma nistgħux nibqgħu eh, arqu fil-kwalità u jimarkaw prodotti li għandhom kompożizzjoni differenti. Dan huwa pass importanti l qoddim eh, Għam din il-pressjoni minna ħatana tagħna u f'diġà hemm ħafna manufatturi li irranġaw dawn l-aspetti biktar passi li jistgħu jittieħdu nkunu nistgħu ngħinu din il-proposta u anke bil iskambju tagħna naf illi eh, hemm ħafna kumpaniji qed jippruvaw jeliminaw il-differenzi. Qed naraw illi hemm anke testijiet li hemm għaddejjin u ġa rajna li hemm ħafna prodotti fraudulenti fuq is-suq tagħna li jridu jisparixxu. Nittama li l-produtturi jkunu jistgħu waqfu din id-diskrepanza dawk li ħajkomplu komplu irrid ikollhom raġunijiet ġustifikati dawn il-kummerċanti jridu jkunu f'pożizzjoni li jispjegaw il-raġunijiet leġittimi tagħhom u għalhekk il-blacklisting eh, ma naħsbux li tkun l-aħjar eh, soluzzjoni. Il-mekkaniżmu ewlieni ta' din id-direttiva nsibuha f'artiklu 6 u mhux fl-anness eh, fejn qed nitkellmu fuq il-blacklisting ta' prassi ħżiena għaliex din ma tkunx effettiva. Artiklu 6 tal-UCPD qed jiġi użat eh, konstantament mill-awtoritajiet fl-Unjoni Ewropea. Dan l-aħħar pereżempju l-awtoritajiet Taljani ehm, immultaw lil wizer u lil Ryanair talli fixklu lill konsumaturi fuq il-prezz vera tal-biljetti tagħhom. U fil-fatt ħafna jibbażawrhom fuq dan l-artiklu u aħna publikajna r-riżultat fuq azzjoni li saru taħt eh, azzjoni kontra ħames kumpaniji tal-kiri tal-karozzi eh, minħabba li ma kienx hemm għażliet informati u ħankomplu naħdmu fuq dan anki fil-kwalità doppja eh, tal-prodotti ħankunu qegħdin nagħmlu monitoraġġ tal-implementazzjoni ta' din id-dispożizzjoni tant importanti u ħanimxu għal kapaċitajiet tal-istati membri. Din is-sena għal darb'oħra qegħdin nipproponu miljun euro ta' qotjiet eh, fil-programm tal-konsumatur għal dan is-suġġett. Apparti minn hekk hemm proġett pilota fil-Parlament fejn qed nimplementaw 1.2 miljun euro ta' għotjiet għal assoċjazzjonijiet tal-konsumatur biex jiżviluppaw il-kapaċitajiet tagħhom. Imbagħad fl-aħħar hemm klawżola ta' reviżjoni, revision clause fit-text, fejn inkunu nistgħu nagħmlu reviżjoni ta' direttiva sentejn wara idħol fis seħħ biex naraw jekk hemmx bżonn ta' soluzzjonijiet iktar stretti. Membri onorevoli, jiena nixtieq Eh, ngħidilkom li nittama li din id-direttiva ħad tkun tista' tinforza id-drittijiet tal-konsumaturi u nittama li din tiġi adottata għada. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nistgħu inkomplu fisem il-kellima tal-gruppi politiċi fisem il-PPE għana li sur Onorevoli Tunt und Hohenstein. Kummissarju, kollegi, din il-proposta tagħti soluzzjoni tajbin il-konsumaturi imma id-direttiva mhix qiegħda tindirizza l-problema fundamentali, jiġifieri kwalità differenti għal prodotti li huma pakkettjati bl-istess mod. Aħna għandna lista ta' eċċezzjonijiet ġustifikati kif qalet il-Kummissjoni, il-Kummissarju. Iva, hemm eċezzjonijiet ehm, li huma ġustifikati. Jiġifieri ma nwaqfux dawn il-prassi f'dawn il-każ. Hawnhekk mort mort jiena mort f'kejl il-Ġermanja u mija jġibt xi ġabon cream cheese illi sar f'kejl li kellu 100% ma f'Krakow kellu wkoll il-milk powder e, e, u mbagħad għandi anki il-ġoban Philadelphia li għandu ċertu trab fih tal-ħalib u eh, li ma nsibux fil-Ġermanja. Trajt anki te fi Krakow li għandu 100% tal-frott imma hemm 50% aktar għal dan is te fi Strasburgu. U allura kien hemm numru ta' kollegi li u emenda li waqfu eh, eh, dawn il-prassi bla bda kondizjoni. Nittama li jkun hemm għalix għaliex m'hemmx livelli differenti tal-konsumaturi, l-suq għandu jkun ġust għal kulħadd. Grazzi ħafna. Issa għall-SND il-Viċi President Gebhardt għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, jiena nixtieq ngħid li l pakkett ta' miżuri eh, hemm ħafna proposti tajbin u titjib għall konsumaturi u ċittadini tagħna. Jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporters tax-xogħol eċċellenti min-naħa tagħhom, nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni eh, li kienu voluta ħafna biex dan kollu jisseħħ. L-ħadha mill-punti huwa l-modernizzar ta' trasparenza, aħna inkludejna servizzi illi huma meqjusa bħala servizzi b'xejn dawn ukoll jaqgħu taħt kundizzjonijiet simili aħna rridu niżguraw li jkun hemm appoġġ legali eh, għall konsumaturi kif ukoll identifikajna mezzi ta' kif nieħdu azzjoni kontra l-ksur tad drittijiet tal-konsumatur